Għand aħna ser inkomplu inqajmu din il-kustjoni mal autoritajiet tal-Malazja. Grazzi tastew. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Zum Abschluss der Aussprache wurden sechs Entschließungsanträge eingereicht. Ha, mela, nix naqlu dibattitu sitt mozzjoniet ta' rezoluzzjonijiet li tress u 708-2010 minn l-ewwel grupp 708 725 mill-ħodor dabatitu jala nivota wara li kukludajna l-punt li jmiss issa rigward l-Uganda diskriminazzjoni kontra il-personi transgender, bisessuali u omosessuali. Il- rapporter minnum ta' on nofs. Sur President, Kommissarju, sena ilu eżattament hawnhekk f'din is-sawla aħna votajna għal miżura riżoluzzjoni fuq il-gejz u l lisbjani u il-bozz ta' baħati fl-Uganda. Jiġifieri wara sena għalfejn qegħdin hawnhekk erġajna. Mozzjoni identika riżoluzzjoni eh, minħabba il-problema ma ġietx indirizzata il-moviment evangeliku li eh, waqqaf baħatibil ma prova jaħdem għalija Iprovu, iprovaw jaħdmu għalija. It-tini ħaġa hija li f'Novembru u Ottubru il il-verżjoni tar-Rolling Stone fl-Uganda għamlu lista ta' persuni fejn kixfu u ħabru wiċ in-nies ta' ċertu persuni li dawn kellhom jistaħbew. Għalek, bazzikament dawn qegħdin jiġu persegutati. 13 il-pajjiż biss f'pajjiżi fl-Afrika qed jarfu drittijiet għal dawn il-persuni, iżda oħrajn bħal Sudan, Niġerja tisfel u Maritanja, jikastigawa bil-mewt u jiena nista' nagħlaq billi ngħid illi riċentement kien hemm stqarrija unilaterali mill-pajjiżi tal-ACP fejn għalu li l-problema tal-omosessualità hija waħda li aħna nridu ninteressaw imma dinja kwistjoni eh, kulturali. Le, laqas xejn. Dawn huma drittijiet tal-bnedmin, dawn huma eh, drittijiet universali, valuri universali u illi aħna rridu nirrispettawhom min-naħa tal-Unjoni Ewropea kollha u l-Kommissjoni kollha. Grazzi, Sinjura De Kaiser, is-Sultanak. Grazzi, daw l-pajizi huma konservativi ħafna, f'ħafna pajizi l-omosessualità hija legali ħafna persuni huma medda meta jiġu biex jipromovu l-omosessualità, speċjalment meta dawn huma mexxija mill-NGOs organizzazzjonijiet li huma sejsa fuq il-ponent, hemm perċezzjonijiet madwar l-Afrika illi dawn qed jippruvaw iddefsu il-valuri tagħhom iktar tolleranti e, u jħaltuha ma' tradizzjonijiet u drawit antiki, ma dan ma jfissirx nistgħu niġġustifikaw l-omofobija wieta um, u tal-biża li fl-Afrika, f'pajjiżi fl-Afrika, ħafna drabi dawn huma promossi mill-awtoritajiet tagħhom u l-mezzi tax-xandira darb'oħra l-Uganda qed narawha fil-mezzi ta' xandir minħabba u fil-ħabarijiet minħabba dan um, li qegħdin persegwitaw dawn il-persuni anki qegħdin iwadbuhom il-ħabsu jinkandawhom ġili u jikundannawhom. U jiena nappoġġa din il- l-abbot li huwa kontra il-drittijiet li jena man anzi ma napoġax dan l-abbot li huwa kontra il-drittijiet tal-bnedmin u għandhom ikun hemm vitu u rrid ikun hemm mod ieħor kif wieħed jista' jgħin is-soċjetà tal-Uganda u li ma jipprosekwitax ma persegwitax dan il-logħba sesswali. Grazzi ħafna Sur Tenok il-persuna li jmissuha hija Sinjura Xark. Eh, Kummissarju, Eh, eh, dan l-att qed jara illi jingħataw il-ħabs il-persuni akkużati bl-omosessualità jew inkella il-pina tal-mewt. Il-Parlament Ewropew jikkundanna dan eh, l-att legali. biex niproteġu ċittadini mill jkunu attakkati minħabba l-orientazzjoni sessuali tagħhom. It-teddida veru u l klima ta' biża' Eh, saret minħabba l-publikazzjoni ta' Rolling Stones illi fija kienem lista ta' persuni illi kienu allegati li huma omosessuali b'suġġeriment li dawn jitalqu jew jiġu msawta u daw fil-fatt ġew attakkati. E, fil-fatt eh, l-omosessualità huwa legali biss fit 13 il-pajjiż e, fl-Afrika u il-pena tal-mod f'ħafna mill-istati l-oħra tal-Afrika. Tal afrika il kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-EAS għandhom jużaw l-istrumenti li għandhom biex eh, jikkundannaw dan l-att. Grazzi ħafna Sinjura Xaka għal Zismirtu nafs Romeva Irueda. il-kastik ta' omosessuali jew jintafaw il-ħabs għal xi seba' snin u nofs jew jinqatlu mhux aċċettabbli fl-Afrika huwa biss legal li tkun omosessuali fi 13-il pajjiż huwa reat kriminali fi 38 pajjiż mentri l-Mauretania, s-Sudan u fin-Niġerja ta' fuq l-omosessualità hija ikkastigata bil-mewt u għalhekk jridu nerġgħu ntennu għal darboħra lill l orjentazzjoni sessuali hija id-dritt ta' hija hija mħarsa mid-dritt ta' privatezza tal-bniedem u l-kwalità non-diskriminazzjoni għandha tiġi promossa u l-libertà tal-espressjoni ehm, ukoll. Għalhekk aħna għana nikkundannaw l-inġitar għal mibeda għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali ta' dak li jkun l-awtoritajiet idun fakruhom fl-obbligi tagħhom taħt il-ftejm ta' kotonu u il-ftejm internazzjonali. Is-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea wkoll għandhom jużaw l-odda biex iħarsu il-drittijiet tal-LGBT. Grazzi. Hafna. dank, Herr Kollege Romeva Il-Sur Kaczman. Kaczmarek, għal-minuta. Grazie, President, Signori. Id-diskriminazzjoni bażata fuq l-orientazzjoni sesswali għandha tiġi projbita għax din hija kwistjoni serja ħafna, speċjalment fl-Uganda. U l-Uganda qed tiġi appoġġjata minn ħafna pajjiżi fl-Afrika. Dawn ma jridux li jkun impressjoni fuqhom min-naħa tal-pajjiżi tal-punent. Hawnhekk hawn qed niftehmu ħażin naħseb. U s-sinjura Kaiser samita din, għawnek għet nitkelmu dwar dritt bażiku, kunċett bażiku, imma il-maġġoranza tal-pajizi Afrikani ma jaqblux ma dan. U għalek eh, isna għet nitkelmu eh, lejn nisa eh, torox. ma fil-fat ma tan semmu għadin pala ksur ta' ġittijiet tal-bnidem jiduna biex ma nindaħlux f'dawn l-affarijiet. Ħafna pajizi fil-fat jimponu għankal l-pina kapitali għall-atti Eh, omosessuali u aħna għanna eh, nopponu dawn l-atti u nispera illi dawn ikunu fil-fatt vetoed. Grazzi ħafna l-suċ kaċmarek naddu issa għal Sinjura Verġja. L-Uganda hija waħda minn dawk il-pajjiżi Afrikani fejn l-omosessualità hija oppressa taħta il-twemmin fundamentalista. Fil-fat, palissa hemm kruċċata sħiħa kontra il-persuni omosessuali biex għadifix jgħod kemm kem kienem vittmi. Il-Musulmani u il-Kristjani għall-ewwel darba inaqdu flimkien biex jitkellmu kontra eh, din. Christopher Konġonġu Eh, sofra minħabba f'dan eh, f'din il-liġi u eh, din il-liġi qed tintuża biex tikkassiga wkoll persuni li għandhom l-HIV u eh, il-pini jistaw ikunu eh, minuri jew anka sal-pena tal-mot. Eh, il-revista Rolling Stones kalla lista tal-ismijiet. pero għal-kem ġiet projbita il-ħsara leħet saret l uh, omosessualita fil-fat ħarsu leja bħala mart illi ittieħed mill-ponent. l ngo jitkellmu dwar 5 miljun uh, uh, ruħa illi huma skużawni, 500.000 ruħ li huma gej fil-popolazzjoni u wieħed irid iħares lej dawn il-każijiet u naraw min huma l-persuni u nejnu l-persuni li sofru minn din it-tortura. Grazzi ħafna l sinjura Verġija. Issa, l-individwi fisem il-persuni, kellima fisem il-gruppi. dan di tiġa hija parti mill-liġi tal-Uganda u il-pena hija ħabsa għal tul il-ħajja kollha. Tista' tintuża wkoll il-pena tal-mowt u uh, il-liġi il-ġdida żżid il-biża u l-ostilità f'pajjiż fejn eh, tiġà hemm ħafna eh, problemi u eh, persuni ħajkolhom jirrapportaw il xulxin dwar affarijiet privati dinjità tal-bniedem se jkollha l-ebda valur fil-Uganda fl-Uganda jekk tiġi adottata din il-liġi u m'għandniex nippermettu li dan is-seħħa. Vielen Dank, Frau Kollegin Markowaj. Als nächstes für eineinhalb Minuten. Grazie, ħafna. Għal minuta u nofsi sur Cashman, grazie, President. ħafna eh, imbidel din is-sena din il-Kamra fit-23 ta' Novembru eh, reġgħet semmiet l-universalità ta' drittijiet tal-bniedem u l-nuqqas ta' diskriminazzjoni u eh, anka biex insaħħu il subija tagħna mal-JPA u għanna ninfulsaw il-prinċipju eh, eh, li jekk ma jiġux rispettati eh, Eh, dawn eh, il-drittijiet ma jisirux tejemmet, il-pajizi jaħdmu maħna, jibdu subijiet maħna, għanna l-ACP u għanna l-JPA, għanna il-ftajim ta' kotenu, għalek aħna għedin nitolbu għom, ingagġaw maħna fuq prinċipji universali u dawn ma nistawx nil-negozjaw fuq jek ma jridux joperaw għabbazi ta' dan, għallura jina nsaħi il-Komissjoni u l-Kunsil biex jihdu is-sanzjonijiet biex juruhom ngħidilhom illi aħna għandna prinċipi li lesel li niġġieldu għalihom. Anka eh, fil-istubija strateġika mal-Afrika aħna insejħu li kull azzjoni għandhom jisseħħu eh, eh, minar diskriminazzjoni inkluża dik tal-orientazzjoni sesswali dan mhuwiex kolonjaliżmu illi wieħed um biex jiddefendi drittijiet ta' ħaddieħor, id-drittijiet tal-bniedem huma universali u għanna id-dritt il nqumu fuq saqajna meta dawn id-drittijiet jinkisru. Ma nistawx nipromovu l-omosessualità. Kull min għam fl-Afrika u għal illumina rrit nkun omosessuali ikun jaf illi għandu ħajtu medda u l-familja tijaw medda. L-familja tijaw ikollan si tikun dannaħ u tuħdu qoddim il-polizija. Immaġina, inti Allura ħna għanna dritt illi niddefendu dawn id-drittijiet. fil ke kolleg. Grazie ħafna, Nisur Kashman. Il-President et jiskuza roħu il sinjura Tajn għan minuta. Eżis President, il-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet tal-Nazzjonijiet Uniti u il-Charter tal dritijiet Fundamentali u il-Charter tal-Unjoni Ewropea e, kolla jitkelmu dwar dan l-obbligazzjonijiet tagħna mhux li nitkellmu huwa li nitkellmu biss dwar dan irridu ninsistu mal-pajjiżi terzi li huma jridu josservaw jirrispettaw dawn il-konvenzjonijiet e, l-Uganda qed tiġi appoġġjata minn fond tal-iżvilupp għalhekk aħna għandna dritt ngħidu wkoll illi meta dawn il-pajjiżi ma jżommux mal-valuri internazzjonali allura aħna nistgħu wkoll napplikaw sanzjonijiet. L-Uganda għalhekk għandha eh, eh, timxi ma l-obligi taħħa taħt il-fejjim tal-Kotonu u anka pala msieba tal-ACP sena ilu dawn li d-deċidow illi l-omosessualità hija xi ħaqija reat kriminali u uh, l-affarijiet marru għall-ar hemm anka il-pjena tal-mot. Jiena tkellimt mal-ambasċata li hemm hemmhekk u ma sar xejn u għalhekk nixtieq nerġa' nenfasizza il-fatt illi ma tistax ikollok din il pina tal-mowt kontra min huwa omosessuali. Grazzi ħafna. Signora Times, il-sur Czarneski għal-minuta. President, signori, u għadibattitu interessanti u importanti żewġ kustjonijiet l ewwel net. L-Uganda miex gżira ta' diskriminazzjoni uh, f'dak ir-reġjun. Eh, tlet kwarti fil-fatt tal-pajjiżi tal-Afrika għandhom regolamenti stretti ħafna dwar dan din il-kustjoni u normalment huma eh, jażlu li jiddiskriminaw mhijiex problema tal-Uganda biss, huwa hija problema tal-kontinent kollu kemm u tal-kultura Afrikana. It-tieni l-Uganda mhijiex pajjiż illi tipproteġi drittijiet tal-bniedem bl-aħjar mod possibbli fl-Afrika. U din hija parti żgħira biss minn problema aktar kbira li trid tiġi diskussa xorta waħda. Grazzi ħafna. Il-Sinjur Robert Majer mhix qedaw, sfortunatament, għalhekk għandna lis sinjura Kretu għal minuta. Grazzi ħafna, President, il-rezoluzzjoni tagħna titkellem dwar ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem u l-omosessualità sfortunatament qed tiġi persegwitata e, bħala regola. Ftit e, pajjiżi Afrikani jikkonsidrawha bħala xi ħaġa legali u hija kastigata b'ħabs e, għalhom għall-omor sħiħ jew inkella bil-pena kapitali u dan huwa ksur serju ta' drittijiet tal bnidem u anke l-pubblikazzjoni ta' lista sewda ta' persuni akkużati bl-omosessualità u li jħedġu eh, l arreja biex jalquhom hija xi ħaġa offensiva ħafna. Kif edna fir-reżoluzzjoni aħna maħniex qed nippruvaw nimponu xi valuri speċifiċi Ewropej ma qegħdin niddefendu drittijiet tal bnidem li huwa wieħed mill-lanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea għalhekk is-servizzi ta' esterni jew u istituzzjonijiet oħra jridu jieħdu azzjonijiet aktar soda biex l-imsieħba tagħna jirrispettaw il-ftejjimiet li jkunu iffirmaw. Eh, mal-ħin għalla l-President, Sinra Kretu, issa l-KHDI procedure. Is-Sur Predo. Grazie ħafna, President. Tkellimna kemm il-darba dwar eh, l-Uganda f'din il-Kamra u eh, xejn ma sar b'mod sinifikanti ħafna drabi ngħidu aħna li meta ma nisimgħux aħbarijiet, jiġifieri l-aħbarijiet huma tajba, ma f'dan il-każ eh, mhuwiex hekk. Il-baħati, eh, il-lat baħati ma votawx fuq u ma laqas ma ġie irtirat. Minkejja l-pressjoni internazzjonali kollha il-din il-liġi ma ġietx irtirata li huwa eh, serju huwa din il-kampanja kontra l-omosessuali li palissa qed issir fl-Uganda. Nisperaw illi eh, il-prinċipju ta' kontra diskriminazzjoni fl-aħħar jirbaħ. Grazzi ħafna sur Preda l-aħħar kellimi huwa s-sur Higgins fil-proċedura tal kgdi Grazzi President il-kampanja tal-mibeda kontra l-lesbijani u l-gej hija xi ħaġa orribli. Il-swat skużawni, il-kampanja minn sezzjonijiet tal-medja u anka teddit biex jinqatlu l-persuni omosessuali ifisser illi dawn il-persuni issa qegħdin jgħixu fil-biża u fl-insigurtà u hija xi ħaġa kera illi l-politikanti edin jużaw din il-kustjoni biex iżidu il-mibeda u jħedġu il-til ta' dawn in-nies. Jina, jina nati tribut il-kuraċ ta' dawn in-nies illi teddida kontra eh, ħajjithom u l-identità tagħhom. Eh, il-kampanja hija mibnija fuq il-gideb ta' xi tfisser li tkun omosessuali għanna ninkoraġġixxu solidarjetà attiva ma' organizzazzjonijiet fl-Uganda illi jġildu għal drittijiet tal-persuni omosessuali biex nassistuhom f'din il-ġlieda għal ġustizzja soċjali u għad drittijiet tal-bniedem u għad dritt li wieħed ikun dak li jixtieq ikun. Fin dak Herr kollegi Higgins. Zum Abschluss. Seħafna l-kollega Higgins u s-sanaddu għal-Kommissarju Pibax. President Membri Onorevoli, Dan l fuq l-LGBT li jgħaddi mill-Bahati għajjem punt importanti fuq diskriminazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U għall-Unjoni Ewropea dan il-punt kollu huwa priorità. Naqbel ma tħassib tal-Parlament Ewropew fuq is-sitwazzjoni fl-Uganda kif ukoll f'pajjiżi oħra fejn hemm leġiżlazzjoni diskriminatorja kontra l-LGBT. il komissjoni taħseb illi il-kriminalizzazzjoni tal-omosessualità hekk kif imniżla fl-abbozz tal-liġi tmur kontra l-obbligi tal-Konvenzjoni tad Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġus Maquda illi taħħajja firmatarja il-Luganda u li għalhekk għandha timxi magħha. Dan hemm ukoll kontra dikjarazzjoni tal-ġnus maquda fuq l-orjentazzjoni sessuali u l-identità sessuali. Il-kap tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea fl-Uganda għajem dan il-punt ma' gvern Ugandis kamil darba. U kemm il-ministri, prim-ministru, ministru tal-affarijiet barranin, eccetera kolla eh, id-diskuta maħħom dan il-kwistjoni fil-gazzetta The Rolling Stone fil-2010 ġew publikati ritratti smijiet tan-nies li ġew ehm, li ġew identifikati bħala gays u LGBT u dana perikola ħajjithom. Din il-missjoni kemm missjoni tal-ġnus Mauda u tal-Istati Uniti kif ukoll ma' msieħba tagħna bħal Norveġja fil-Uganda ukoll iħossu illi għandhom jiġi indirizzat dik kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem dan ġi diskuss ukoll fil-grupp ta' ħidma illi jiddiskuti jimonitor jisorvelja jindirizza kustjonijiet li għandhom xaqsmu mal-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni ħad tibqa' tqajjem it-ħassib tagħha fuq dan l-abbozz liġi kontra persuni LGBT fl-Uganda. U apparti minn hekk ħankomplu wkoll nappoġġaw l-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem lokali fl-isforzi tagħhom li jiblu l-attitudni fil-pajjiż u li jtejbu wkoll is situazzjoni eh, attwali ta' popolazzjoni LGBT. Grazie ħafna Komissarju Pibax biex nikkonkludu issa għandna sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-gruppi dana nal jala id-dibattitu l-votazzjoni ħassir fit-tmiem id-dibattitu li